Allora, procediamo alle dichiarazioni di voto. Chiedo alle colleghe e ai colleghi. Mela nixtieq nitlob lil kollegi kollha in-nisa u l-irġiel biex joħorġu mis-sala mingħajr ma joqogħdu jitkellmu u ma mingħajr ma jitnikru. Is-Sinjora Swinburne l-ewwel għal minuta ġabba. The fishing industry, although diminished in size in recent l għada importanti ħafna il-kostituenza tijaj fil-Wales l-industrija tas sajt minn kajja li naqsed dal-axar u għalek nilqa rapport fuq il-Fond Ewropew għas-sajt dan huwa wieħed mill-odda finanzjarji tal-Unjoni Ewropea li jgħinu jagħtu kontribut għall-iżvilupp reġjonali u li jintlaħqu l-miri tal-CFP bħal pereżempju s-sostenibilità u l-vjabilità tas-settur tas-sajt. Aħna naħsbu minħabba diffikultajiet ekonomiċi il-font, il-rapport jgħid li għanna nużaw il-CFP biex naċċertaw illi fil-fat dawn il-proġetti tagħna jistgħu jitkomplu. Aħna, mod partikolari fil-ponent tal-Wales li juża l-fond ta' koezjoni, dun naċċertaw li jrid ikollna aċċess għal dan il-fond Ewropew tas-sajt u nħeġġu li reġjuni l-oħra sabiex nżidu l-prospetti tas sajjida tagħna u nippromuovu il-diversifikazzjoni fil- mal-kosta ta' Wales. Can't hear myself, Per i prossimi interventi prego i colleghi di parlare. Jekk joġobkom għal l-interventi li jmiss, nitlobkom biex titkellmu iktar bil-mod għax l-interpreti ma jlaħqux. Signora Anna Rosbach. Issa jmiss is-Sinjura Rosbach. Fome Det er grundlæggende modstrid mod det frie marked at give offentlig støtte til bestemte erhverv. Mela, aħna rridu nagħtu l-industrija tas-sajt. Il-proposta hija aħjar. Meta mqabbla ma l-arranġament li kellna qabel. Iktar faċli pereżempju ngħaddu issa fondi il-miri aktar favur l-ambjent, però naħseb li l-fanti li tjenala u jekk ma jistax nagħmel dan allura naħsbu li l-flejja siridu jingħaddu permezz ta' appoġġ dirett. Nittamaw li eventualment jirnexxina nevitaw l-arranġamenti ta' appoġġ li jieħdu parti tant kbira mill-budget Ewropew. Irridu namlu fl-aħħar mill-aħħar dak li jaqbel iktar lill kontribwenti Grazzi, Sinjura Rosbach. U issa, il-Sinjura Zanicki. Grazzi, President. Fil-żmien ta' kriżi ekonomika li tinkludu wkoll il-komunitajiet tal-kosta naħseb li tajjeb illi nippruvaw nużaw il-Fond Ewropew għas-sed blaqwa mod possibbli. Idu nżommu f'moħħna illi il-fondi ħafna drabi spiċċaw biex imorru ħalli jizzalmaw jew jitneħew il-bastimenti u id dajes u mux biex inkabru s-settur u għalek kontenta li għadin naraw issa li għadin natu priorità l-settur tas sajt jina votajt favur il-rapport tas Sur Ferreira sabiex nigarantixxu li l-Istati membri jkunu jistaw tassew u il-programmi tas-CFP. Grazzi. Grazie l'onorevole Zanicchi. L'onorevole Roberta Angelilli. Grazie ħafna sta Angelilli. Grazie President. Kif qalu kollegi oħra qabli, Nadim fi żmien ta' kriżi ġenerali bħalissa u apparti minn hekk naraw snin sħaħ fejn rajna setturi ekonomiċi Ewropej marru lura Inkluż is-settur tas-sajt għal pajjiżi bħal Italja manki Greċja u oħrajn dan is-settur huwa għajn importanti ħafna ta' tul u flus u jgħin ukoll l-ekonomija ta' ħafna reġjuni. Għal daqstant jien appoġġajt il-proposta tal-Kommissjoni sabiex nippermettu illi kunem 10 punti perċentwali fir-rata tal-kofinanzjament applikati għal programmi prioritari tas CFP. Anke jekk għal żmien temporanju, għax danna xorta ħajja jagħti ċertu spinta l-investimenti privati u pubbliċi u nużaw aħjar il-fondi illi għandha għal dispożizzjoni tagħhom l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi signora Angelilli e Sassor Pirillo. Grazie President. Grazzi President. Jiena votajt favur ir-rapport dwar il-Fond Ewropew għas-sajt. Naħseb importanti ħafna illi ikollna dan rapport bħal dan sabiex nalinjaw il-CFP bliktar mod urġenti fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Jiena naqbel mas-Sur Ferreira illi għandu jkun hemm approvazzjoni fl-ewwel qari U għamel sewu koll l sura manak li kun li propona miżuri urġenti li għandhom bżon l-investament. Kif għanna fi rapport? Tiġabdiet id-diskussjoni fuq il-CFP u għalek naħseb li hemm bżonn li li inħadmu aktar malaj dan il-Fond Ewropew għas-sajt b'dawn il-10 punti perċentwali wkoll li semmew ħalli jkun hemm riforma il-ġdida mill-aktar fis. Irrit ikun hemm ukoll jaħdmu aħjar flimkien il-Fond Ewropew għas-sajt u il-politika marittima u tas-sajt Ewropea grazzi lis sur Pirillo għaddu issa għas-sur Jar. Grazzi ħafna, President. Eine richtige Antwort gibt auf die gegenwärtigen Probleme die Jiena kontent li votajt favur għax nasab li din hija dak li għandhom bżonn l-istati membri tagħna. Il-koll nafu li hemm bżonn nerġgħu nagħtu spinta lill-ekonomiji tagħna. Hemm żewġ problemi Pajjiżi mhux dejjem ikunu jistgħu jużaw il-fondi ta' kofinanzjament u l-programmi li għandna mhux dejjem qegħdin jaħdmu. Aħna hawnhekk qegħdin fil-proċess illi neħilsu minn dawn il-problemi. Il-prefinanzjament għandhom jittjiebu u l-Unjoni Ewropea tittamel fondi disponibli. Nasab dan jkun ta' eżempju għal fondi oħra. Irridu naraw se jsir minn dan kollu x'riżultati ħajkolna biex naraw jekk huwiex potenzjalment mod kif nistgħu nużaw l-istess mekkaniżmu għal programmi oħra grazzi s-Surjar is-Surtana. Sur President, jena futajt fl-imkien ma' l-grupp tiegħi għal sijar favur dan ir-rapport għaliex naħsbu li d-din hija għodda utli ħafna eh, għaliex l-istati membri li batu iktar minn din kriżi finanzjarja u ma dawk li l-iktar għandhom problemi ta' baġ biex jibu kofinanzjament. Ir-rapport jara proposta tal-Kommissjoni li ħajkun hemm zida fil-pagamenti li jsiru dawn il-pajjiżi li dibatu l-iktar mill-kriżi finanzjarja, ġifiri dawk li l-iktar qed jieħdu appoġġ mill-mekkaniżmi differenti Eh, biex ikun hemm integrazzjoni ħjar tal-programmi tal-IFF f'pajjiżhom. Aħna nafu li minn dan kollu il-fond li t-kontribuċi l-Unjoni Ewropea mhux se tkun ola minn dak li kienet deċiżjoni oriġinali tal-Kummissjoni u l bidlit kollha li ħajsiru fil-baġit għalhekk aħna futajna favur. Grazzi ħafna. Isna dik l-Onorevoli Nicholson. Grazzi ħafna, Sur President, jinu kol favorajt favur dan il-rapport fil-krizi finanzjarja attwali li għedha madwarna għaliex din tiftaħ it-triq għall implementazzjoni eh, tajba tal-programmi differenti bħal eh, Fond Ewropew għas-sajt u nittama li jkun hemm aktar fondi illi jiddaħlu fl-ekonomiji tagħna u fil-qosma rurali rajtu kol eh, il-mekanizmi li ħajt poġġew f'postom sabiex jgħinu l-istati membri li jista' jkollhom xi diffikultajiet finanzjarji biex implementaw il-programmi in kwistjoni. Aħna lek eh, fl-Irlanda u kif ukoll fl-Irlanda ta' fuq qed nagħmlu mill-aħjar u naraw ukoll l-istati membri l-oħrajn kollha li qed isibu problemi sabiex jilħu l-aspirazzjoni tagħhom ta' CFF. Nittama li jirna dan mingħajr ma jkun hemm jinqabes il-limitu massimu ta' 10% imsemmi. Grazzi ħafna, isna dil kelma l-Onorevoli Kaminski. Sur President, Sinjuri, jiena kont konvint 100% il-vota favur dan il-Fond Ewropew għas-sajt għaliex naħseb li huwa settur importanti ħafna għall-ekonomija fl-Unjoni Ewropea u l-approċċ tagħna u l-approċċ tal-Kummissjoni Ewropea juri l flessibilità tal-istituzzjonijiet Ewropej Eh, meta naraw il-kriżi li qegħdin għaddejjin minna minnaħa waħda aħna qegħdin nilħqu l-istennijiet tas-settur li għandna qudiemna u minnaħa l-oħra qed inżommu ehm, infiq loġiku u sensat ta' flus Ewropej. Naħseb li fil-qasam finanzjarju il-problemi mhumiex ta' natura ekonomika iżda huwa marbuta wkoll mal-aspett tas-saħħa ma' ikel tajjeb għalhekk eh, li huwa importanti għal saħħitna u nevitaw ukoll id-diabete. Grazzi ħafna. Eh, eh, Sinad il-kelma l-Onorevoli Kelly. Mr. Kelly. Onorevoli Kelly, jek joġbok. Skużani, Sur President, jiena ma tlabx nitkellem bħala spjegazzjoni ta' vot, eh, qabel però jiena nixtieq li nappoġġja l-proposta u sodisfatt illi għaddit. Eh, skużani però fil-lista kien hawn ismek. Now we move on the Issa nimxu għal rapport tal-Onorevoli Quistud Una ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Swinburn. Grazzi ħafna sur President. Meta naraw l-importazzjoni ta' ċanga mill-Stati Uniti u l-Kanada li kellhom ħafna ormoni njetati fihom, dawn ġew kemm pożizzjoni ta' sanzjonijiet fuq il-prodotti agrikoli dan kellu impatt qawwi ħafna fuq il-bdiewa fl-Unjoni Ewropea għalhekk jiena sodisfatt li sibna riżoluzzjoni biex jaqaf dan it-tilwim dawn il-prodotti agrikoli ħaj sostituti minn tariffa fuq iċ-ċanga li ħat benefika eh, kemm il-kontinent tagħna kif ukoll l-Istati Uniti u kif ukoll issaħħaħ relazzjonijiet ta' kummerċ bejnietna wkoll. Grazzi ħafna Oliver Swinburne, isnat il-kelma l-Onorevoli Hannin. Grazzi ħafna Sur President 40 sen ilu l-Renju Unit eh, vota biex ingħaqad ma' suq uniku Ma nafx jekk fimni hemm u laqqas jekk għadni xillum u 40 sena wara napprezzaw 100% id-distinzjoni bej suq ħieles u kif ukoll unjoni ta' dwana. Eh, zona ta' kummerċ ħieles tfittex li jkun hemm eh, negozju minn restrizzjonijiet li ma nafx jekk dan qed jinġri fl-Unjoni Ewropea u jidher li ma nafx kif mixin fiha din. F'unjoni ta' dwana inti tiddaħal f'politika ta' kummerċ u u f'tariffi esterni wkoll. Din kienet diżastruża għar-Renju Unit, e, pajis pajjiż li għandu l-ola percentaġġi tal-negozju ma' swieq mhux Ewropej. Aħna għalhekk e, marbutin ma' swieq li għandhom ekonomiji simili u din hija ta' diżastru għall produtturi. Aħna għalhekk spiċċajna f'unjoni dejjem iktar pakkjata u dejjem sejra lura U jien nistanajt li snin ilu għamilna deċiżjoni ħażina. Grazzi ħafna snad il-kelma l-onorevoli Zanikki. Grazie President. Grazie President. Jiena, votajt favur ta' dan il-rapport li għandu l l-għan illi jallinja l-atti leġislativi ta', poli ta politika li fostom dak ta' l-anti-dumping. U dan e, fi proċedura ta' komitoloġija. Il-rapport tal-lum jappoġġa li l-industrija Ewropea fostom il-Made in Italy eh, u eh, anka għandu l-istrumenti eh, kummerċali eh, neċessari u ma l-unika mod ta' kif nistgħu nħarsu l-industrija Ewropea il-prassi kummerċali li mhumiex Eh, kompetittivi għalhekk eh, li ġejjin minn pajjiżi terzi eh, għandna nħarsu l-industrija tagħna kontra tagħhom. Is-sur Tano kessa. Sur President, raw l-istorja diffiċli ta' kummerċ transatlantiku fuq il-prodotti tagħna li bdiet mill-ormoni fiċ-ċanga u kif ukoll il-klorin fit tiġiċ naħseb li huwa importanti ħafna li l-grupp tejta li sija rivvota favur. Aħna qegħdin saħħu il-rabtiet ta' kummerċ li jeżistu bejnietna u naħseb li dan ħajġib aktar fiduċja dawn il-prodotti ġew naffettwati u dawn ukoll eh, li ġew affettwati mis sanzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea kienu ħafna għal nittamel dawn is-sanzjonijiet jitneħew u dan ix-xkil ta' kummerċ jitneħa bħal riżultat ta' negozjati li dejn bejdietna regolamenti tal għalhekk li ħana nsaħħu ir-relazzjoni transatlantika u kif ukoll inġibu benefiċċji ekonomiki għal żewġ naħat. Il-relazzjoni e, bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea irdu jkunu priorità kbira għalina permezz tal-valuri demokratiċi komuni li għanna bejnietna. Grazzi ħafna sena dil-kelma l-Onorevoli Nicholson. Grazzi ħafna, Sur President, jena eh, kundan nappoġġa minn kell fat li kelli xi fil-bidu għaliex naħseb fuq meda twila ta' żmien ħajkun hemm benefiċċji għal kemm l-Istati Uniti il-Kanada u kif ukoll l-Unjoni Ewropea. Aħna morna lil ilmi dinamika distruttiva illi kellna fi snin 80 bħala riżultat fuq limitazzjoni tal-importazzjoni li kien hemm fuq il-prodotti ta' ċanga li kienu trattati mill-ormoni mill-Unjoni Ewropea u kif ukoll l-Istati Uniti u l-Kanada fl-Istati Uniti dan jamont tal 160 miljon fis-sena. Reċentement neħew sanzjoniet ukoll biex nippruvaw ehm, noħor u ċanga ta' kwalità għolja li ma tkunx eh, trattata bl-ormoni. U l-Unjoni Ewropea kellha bżonn tappoġġja l-MPs tagħna għaliex dan ir-rapport ħajkun qed jipproduċi iktar minn 200 tunnellata ta' ċanga ta' kwalità kull sena. Għalhekk din ħatwassal aktar integrazzjoni kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Grazzi. Grazzi ħafna. L-onorevoli kamiskim. President, Senjuri, il-konflitt illi aħna nispera liħa nispiċċaw beda lura fit-88 u l-esportaturi Ewropej għalhekk qegħdin jitilfu xie 160 miljun dollaru kull sena minħabba il-sanzjonijiet kummerċjali fuq l-importazzjoni tal-prodotti tagħna fis Amerikana dawn kienu sanzjonijiet ta' ritaljazzjoni minnaħa tal-Amerika. Fir rigward tal-kummerċ ħieles inħoss li l-Istati Uniti għandhom Eh, għandu jkollhom fiduċja fil-proċeduri fitosanitarji tagħna u għandna wkoll nafdaw il-proċeduri tagħhom. Jiġifieri dak li għamilna llum huwa pass il qudiem fid-direzzjoni it-tajba u nispera li l-Istati Uniti jirrispondu b'mod pożittiv għal-rida tajba minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Sur Kaminski, l-Onorevoli Kaminski u naddu issa għal il-rapport li mis ta' kwi xud u għanna l-ewwel il-Sinjura Vilmur. Swinburne, anzi. Dan huwa rapport tekniku illi jaġġorna il-proċeduri illi hemm anka fil-Trattat tal-Lisbona u għalhekk huwa importanti għal kontenut ta' regolament tal-ġejjin issa għandna l-atti delegati u għalhekk għandna il-rwol tal-iskrutinju u għandna nieħduh b'mod serju. Aħna indumu ħafna niddeċidu jekk uġġett huwiex miżura teknika jekk għandix tkun qatt delegat jew inkella għatt ta' implementazzjoni fil kwistjoni tal-kummerċ il-bilanċ huwa differenti ħafna palma jaf il kussjonijiet tal-servizzi finanzjarji. U naħseb lina li dan ir-rapport fil-fatt kiseb il-bilanċ neċessarju. Grazzi ħafna. Naddi, issa l-mikrofon Kristjana Mussardini, grazzi President, il-regolament anti-dumping għandu importanza partikolari biex minn minħabba il-proposta eh, il omnibus. Ma ninsowx fil-politika komuni eh, li tejna biex inħarsu il eh, so intern. Waħda mir-regoli fundamentali hija prezzijiet ġusti. U għalek iridu naħdmu kontra l-antidumping b'mod effikaċi. l lanti eh, eh, Għalek l-istrumenti ta' difiża huma indispensabbli biex niggarantixxu il-kompetizzjoni u nħarsu ir-regoli u nħarsu li l-konsumaturi. U għalek jiena ħan vota favur ir rezoluzzjoni u nirringrazzja li rapporter tax-xogħol eċċellenti tagħha. Grazzi l-Onorevoli Muscardini. Mux qed nara l-Onorevoli Zanikki hawnhekk u għalhekk. Naddu għall-Onorevoli Sosta laqqas mhux qiegħed hawnhekk l-Onorevoli kamiski. Grazzi ħafna, President. Jiena, responsabilta kbira, il-votajt favur dan ir rapport din hija kwestjoni teknika Eh, eh, deċiżjonijiet tekniċi li għandhom xaqsmu mal-pat illi l-Parlament Ewropew qed jimplementa bil-mod il-rakkomandazzjonijiet eh, qed jiġu implementati u aħna qed nadattaw ruħna għal rwol tagħna issa wara li daħlet fis-seħi trattat ta' Lisbona. Inħoss illi hija xi ħaġa tajba illi fil-proċedura ta' skrutinju l-istati membri għan għandhom id-dritt li jimblukkaw il- kummissjoni kif qal dak li tkellmet qabli din eh, dan ir-rapport huwa importanti ħafna biex naħdmu kontra l-anti dumping u nħarsu lil konsumaturi. Grazzi ħafna is-sessur Bilan jekk jogħġbu. Grazzi ħafna, President, minn kejja tħassib. Illi ma jkunx hemm konsultazzjonijiet sħaħ mal u kompluti mal-istati membri xorta appoġġajt il-proposta li xaħna naħsbu li regolament jippermetti li nallinjaw il-dispozizjoni legali ma dak illi għanna fit-trattat tal-Lisbona, speċjalment it trasposizjoni uniformi tal-liġi Ewropea fl-Istati membri kollha u post il-proċedura ta' komitoloġija. Il-proċedura ta' trattati, eh, ġifiri rwol ta' konsulenti, ħajkun importanti ħafna U ħaj permenti u koll ikunem studju parlamentari f'dan il qasam Jider u koll l-opinjoni tal-parlament ittieħdet in konsiderazzjoni speċjalment dak għandu x'jaqsam ma' tneħħija ta' dazzi fuq ċertu tariffi li hemm fil-dwana. Nittama dilana jirnexxina nifukaw u nissimplifikaw ir-relazzjonijiet tagħna mal-nimsieħba ngħaddu issa rapport la vija U ngħaddi l-ewwel is-Sinjura Grazzi President flimkien mal-grupp tiegħi jiena nixtieq nara tnaqqis konsiderevoli fil-budget Ewropew ma nistax nappoġġa dan ir-rapport għax dan qiegħed jitlob għal budget akbar u ma nistax niġġustifika li l-kostitwenti tiegħi f'Wales ħafna stati membri qegħdin jimplementaw miżuri ta' awtorità kbar li qed ikollhom impatt enormi fuq il-ħajja ta' ċittadini għalhekk ma jistax ikun bli niddefendu żieda fil-baġit Ewropew. L-istituzzjoni Ewropej kollha jridu juru li kapaċi jnaqsu l-baġit tagħhom daw iż-żminijiet diffiċli il-baġit 2013 għandu jirrifletti dan. Grazzi ħafna ngħaddi issa l-isqant Sur Hanan, President tlet affarijiet ċerti. Fil-ħajja il-mewt, it-taxxa u il-budget Ewropew dejjem jola. Għadina għadin narawa fi żmien 27 stat membru għati provaw innaqsu n-nefqa domestika tagħhom dawk kienu e, e, e, l-kollu li franka u ħajmur fi Brussell u għalin jgħidu li aħna ħanil noħol u l-impjieg, nżidu l-prosperità. l prosperita l prosperità Imma dawk l-istati il-membri eh, li ma mhix kapaċi jaqraw l-Ingliż forsi jistgħu jaraw x'kita bis sur baxkat fuq lill-spejjeż moħbija. Għaliex l-unika xogħol li qegħdin noħolqu aħna Uwa, ix-xogħol tan-nies illi qegħdin hemmhekk biex u l-impjiegi l-oħrajn kollha, l-ispetturi, il min jinforza l-Unjoni Ewropea kif nistgħu nkomplu għaddejjin b'sistema fejn. Fi żmien illi qed nitkellem jiena l-kostitwenti tiegħi ħalsu madwar jinaf 120.000 eh, lira, jirni għaf nitkellem, għax kalla jibqaw ħalsu. Għannan la parola onorevole Antoniozzi. Is-sur Antoniozzi kjoġbok. Grazzi President, l-ewwel net qabel ma ngħid fej votajt qed nixtieq ngħid li għandi beż t-t-shirt għaliex fil-intervent tal-Unjoni Ewropea biex jilliberaw il-kapitan La Torre u il surġent La Torre eh, il-li qegħdin miżmuma inġustament minħabba il-piraterija. Issa fuq dal-budget 2013 hawnhekk għandna l-istrateġiji u l-miri li l-Kummissjoni ħatkun qiegħda issegwi fil-programm tagħha tal-budget. Hawnhekk għandna punti ewlenin kif nistgħu nqajmu l-ekonomija Ewropea fuq saqajja wara u minħabba l-effett tal-kriżi. Dan ir-rapport jagħti li l-budget tal-UE Eh, rwol privileġġat u jħares ukoll lejn il-possibilità li l-budget jinadattawh skont il-kriżi ekonomika kif qiegħda tolqot il- zona euro. Il-rapport tal-kollega Lavija għandu l-appot tiegħi u nitlob li l konsil sabiex ma jamilx tnaqqis artificiali u illi ma jippermettux l-assorbiment tal-programmi u jispiċċaw itawlu il-politika ta' koeżjoni ma tkunx nistgħu azzjoni maġra bizzed, Grazzi sur Antonio Zzi naqbel perfettament mal-appell tijak li huwa l-appell ta' ħafna kollegi oħra probabbli tal-Parlament kollu kemmu nittamaw li illum, ikonna rappreżentant ukoll tal-politika barranija li probabbli tgħidilna xi ħaġa wkoll dwar din il-biċċa xogħol u daw l-avvenimenti tant li nkwetawna. Nadi sa' s-Sinjura Nakudakis. Dan il-report jitlobna namlu sforz kollettiv biex nejnu l-ekonomija Ewropea dak li fisser fil-verità huwa aktar Ewropa u aktar flus. Jina fisħiħ impenjata għal aġenda tkabbir u zida fl-impjigi, però ma nemminx il-mod kif nistgħu niksbu dan huwa aktar Ewropa għandna bżonn anqas burokrazija, anqas regolamentazzjonijiet biex in-negozji jkun jistgħu jimxu l-qoddim. Dan il-Parlament ħela l-opportunità li kellu biex jibgħat sinjal b'saħħtu aħna misna sejjaħna lill-Kummissjoni biex tagħti aktar banqas flus aħna misna rriflettejna r-rieda ta' ċittadini tagħna u talabna illi jitwaqqaf u jitnaqqas il-budget tal-Unjoni Ewropea, però bħas-soltu ħrabna lem. U dik ir-raġuni għalfejn jien ma nistax nappoġġi dan rapport. Grazzi ħafna Onorevoli Anna Kudakis. Issa nadil kelma l-Onorevoli Dodds. Grazzi ħafna sur President jiena votajt kontra dan ir-rapport. Eh, għaliex l-integrazzjoni politika hija prekurizit tal-problemi tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq ngħid illi minn flok aħna eh, il-punt għatlu għall-irkupru naħseb illi talba l-iktar integrazzjoni huwa dak li qed jiġbed l-Unjoni Ewropea aktar l-isfel. L-ideoloġija għada qed tama r-realtà. U naħseb illi din dan l-irkupru tant neċessarju mhux se jseħħ bil-pass neċessarju. Il-rapport qed jgħid li l-awsterità qed tiġi imposta fl-Istati membri u din m'għandix tider fil-baġit tal-Unjoni Ewropea. Din x'arroganza hi sur President. Il-rapport qed jitlob dejjem aktar flus mill-Istati membri għall-Unjoni Ewropea. Qed jgħidu għamlu kif ngħidlek u mhux għamlu kif ngħidu mhux kif qed nagħmelina. Għalhekk naħseb illi wasal iż-żmien illi naqtaw il-ħela mill-Baġit tal-Unjoni Ewropea nejnu it-kabbir u importanti ħafna nimxu skont l-eżempji li natu. Grazzi ħafna, Onorevoli Dodds. Issa dil kelmu l-Onorevoli Jar. Jena evvutajt favur dan il-rapport għalix naħseb li l-Onorevoli Lavija għamel bieċa xol tajba ħafna u naħseb li sab bilanċ tajjeb fil-kompromess tijaw qed nitkellmu dwar għannijiet strateġiċi u burokratizzazzjoni kbira aħna fl-istess waqt irridu jirnexxilha nagħmlu dan kollu billi nużaw naqsflu dan huwa għan strateġiku iwa irridu għalhekk naħdmu b'mod e, dedikat u bir-reqqa għaliex għandna bżonn anqas leġislazzjoni, anqas burokrazija, anqas kontrolli. Però għaw forsi punt li fih staqna namlu aħjar jina xtaqt il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew kienet tagħti aktar kas tal-konsolidazzjoni tal-2013, però apparti minn dan jiena kont favur il rapport fis Grazzi ħafna Onorevoli Jar, isna dil-kelma l-Onorevoli Takkula. Grazzi ħafna Sur President, l-ewwel net jiena nixtieq najt li votajt favur dan il-rapport għalix fih għandu ħafna punti pozittivi u jimxi fid-direzzjoni tajba. Iżda mhuwiex biżejjed f'ċertu partijiet, xorta waħda naħseb li bħalissa importanti illi nutaw illi qegħdin ngħixu fi żminijiet ta' sfida kbira fl-Unjoni Ewropea u f'dan żminijiet irridu naqtaw il-ħela. Però dan ma rridux nagħmluh sempliċement biex noqogħdu naqtaw, però rridu naqtaw b'mod immirat il-budget tagħna biex bl-istess mod nġibu tkabbir. Dan ifisser li jekk rridu nġibu tkabbir fl-ekonomija Ewropea, aħna rridu ninvestu fir-riċerka u fl-iżvilupp u l-innovazzjoni u l-edukazzjoni. Dawn huma l-pedamenti li fuqhom nistgħu nibnu unġibu aktar tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Lek naħseb li importanti ħafna li nindunaw illi għanna bżon aktar investiment f'dawn loqsma differenti. Nistaw naqtaw għalek mill-budget f'postijiet oħra, però l-edukazzjoni, l-innovazzjoni, ir-riċerka huma importanti ħafna għalina sabiex nistabilizzaw l-ekonomija Ewropea. Grazzi ħafna, isna dil-kelma lill-Onorevoli Kaminski. Panie Przewodniczący. Grazie. Grazzi ħafna President, Sinjuri. Palla, palla ke kolla mill-li sijar jina votajt uh, differenti mill-grupp tana, jina votajt favur. Nifem l-argumenti ta' dawk illi semmow il-ħtieġa għal tnaqis fil-budget Ewropew u anka għal ġlida kontra il-burokrazija. Dawn huma għanijiet importanti imma irridu niftakru illi tnaqis fil-budget tal-Unjoni Ewropea jfisser illi l-istati membri il-ġodda ħajitilfu ħafna u dawn għandhom bżonn l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea biex ikopru il- il-qabża li teżisti bejnom u bejn eh, l-Europa eh, l-antika biex nejtek. Aħna eh, meta ftaħna sbiqtana fid-disejnijat ma għadnix neproteġu hissu kumpaniji differenti franċiżi, Ingliżi, Taljani għamlu profitti kbar mis-suq tagħna, issa iċ-ċittadini qed jistennew li l-Ewropa tappoġġa anka lilhom u ma nixtiequx l-affarijiet jieqfu hawn. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Kaminski għaddu issa għal l-onorevoli Jatemaki. Grazie ħafna, President. Jiena ivvutajta għall-ifriżar tal-budget ta' l-Unjoni u fil-fatt nappoġġa illi kunem tnaqqis u frankar tal-flus mill-budget tal-Unjoni. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri qegħdin jgħixu ħafna self għedin id-dejn taħħom qed jizdiet eh, biex ikunu jistaw jaddu l-kontribuzzjoni taħħom l-budget eh, ta' Bruxelles u għalek għanna namlu itna ace u f-situazzjoni bħal din l-Unjoni Ewropea għanda tagħti eżempju, għanda tkun innovattiva u għanda s-sejpa oqsma fejn l-Unjoni Ewropea tista tifranka il-flus, ma tista tgħid li l-istati membri li daw iridu jifrankaw il-flus imbagħad il pajt u tgħidulhom li l-pajjiż anzi u jiġu kastigati l-pajjiżi li mhux qed u il-flus u mbagħad l-Unjoni Ewropea innifisha ma tipprova xissib soqsma fejn tista' tifranka l-flus. Dwar il-Parlament u l kummissjoni u l-Kunsill aħna rridu nsibu qosma fejn nistgħu naraw li nifrankaw il-flus. L-Unjoni Ewropea trid tinvesti wkoll imbagħad fit-tkabbir u l-ħolqien tal-impjieg. Issa ngħaddu inkomplu naddu għal rapport li jmiss pala prinċipju naqbel mal tisħiħ ta' kooperazzjoni u eh, l-kooperazzjoni eh, fil-rigward eh, tal-taħriġ ġudizzjoni. Irridu niprofaw insolvu problemi Eh, minajr ma nidduplikaw inizjattivi li tiġa jeżistu. Il-proposta għal eh, network għal Erasmus għal networks għal imħalfin hija xi ħaġa li hija żejda u qed taħli ir-riżorsi tal-Unjoni. Ir-riżoluzzjoni ma tirrispettax il-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-ġudizzjarju huwa xi ħaġa li jaqa' taħt is-sussidjarjetà tal-istati eh, membri infushom. Grazzi ħafna. Il-Onorevole Kaminski. President, kollegi, jiena appoġġajt ir rezoluzzjoni nħoss li aħna pala fil-wol tagħna pala Parlament u li nappoġġew li ċittadini fl-Unjoni Ewropea għanna sistemi legali differenti u uh, hemm differenzi bejn l-istati membri. għana ħafna kuntatti kulturali u ekonomiċi eh, bejn l-istati membri u ċittadini u għalek jamela neċessarja illi wieħed jitallem dwar is-sistemi legali ta' pajjiżi oħra. Għax dak jinfluenza, dawn jinfluenza u ċittadini li kollom attivitajiet fi stati membri oħra għalek nemmen illi fil-waqt li għana nirrispettaw il-taxxa li ħallas il-poplu għandu bżon ta' koordinazzjoni, bżon ta' koordinazzjoni. L-onorevoli, minn l-onorevoli Kamins kien għaddu issa għal rapport li jmiss it-ħaddim ta' tfal fis settur tal-kawkaw u naddi l-mikrofonu l-onorevoli McClarkin. Grazzi kollegi. Il-konvenzjoni ta' ġnus u d drittijiet ta' tfal tajt li l-partijiet rridu kollom l-edukazzjoni primarja obbligatorja b'xejn u disponibbli għal kulħadd u m'hemmx għalfejn kemm importanti din il-ħaġa biex it-tfal isiru adulti eh, responsabbli. Għalhekk huwa burġenza kbira l lejnu biex niġġieldu din il-problema ta' 215 miljun tifel u tifla fid-dinja li għadhom eh, jiġu mħadma ħafna drabi dawn ikunu intraprizi tal-familji dawn il- l-eliqi tal-kawkaw, l-Afrika tal-Ponent fejn għanna 70% tal-kawkaw dini u eżempju ovvja. Il-konflitt fil-reġjun kompli jagħmel is-sitwazzjoni jaru diffiċli ħafna li tibdel l-attitudni tal-familji u tal-komunitajiet. Importanti li nibqgħu nagħtu għall-inqas l-attività, il-possibilità ta' attività edukattiva għax daw it-tfal ma jinatawx l-opportunità li jedukaw ruħom u għalek aħna nġildu il- Tħaddim ta' tfal fl-industrija tal-kawkaw, grazzi ħafna u nadi issa għal l-onorevoli Andrea Zanoni, grazzi President. 215 miljon tifel u tifla fid-dinja li jintużaw biex jħadmuhom fit madwar id-dinja. 152 miljon inqas minn 12 sena, 115 miljon li qegħdin f'attivitajiet perikolużi. Tal-waħx daw iċ-ċifru ma jistax niċċollerawhom issa iżjed. Il-konvenzjoni tal-tħaddim ta' tfal fis settur ta' kawkaj importanti għaliex l-Unjoni Ewropea li tikollha xi tip ta' mezz kif inwafqu din l-iskevitu moderna. Fl-attivitajiet u fil-ftejm kollu kummerċali għanna mal-pajizi ta' produtturi tal-kawkaw bħal muma l-Ghana u il-Kosta tal-Lavorju jridu jkunu obbligati illi garantixxu xogħol b'dinjità u li ma jħadmux it-tfal hemm bżonn ta' mekkaniżmu ta' traċċabilità sabiex nidentifikaw um, il-prodotti illi jisaxħu minħabba tfal li kuna għedin jaħdmu f'dak il settur It-tfal irridu intu għom l-attenzjoni kolla tagħna. Grazzi l-Sur Zanoni u ngħaddu jissa għal-Sinjura Swimber. President, child labor in any sect. Grazie, President. Il-tħaddim ta' tfal fi kwalunkwe settur għanda l-Unjoni Ewropea t-kundannaħ Anki per eżempju meta nagħmlu ftejn mal-Uzbekistan li għadhom jużaw l-tfal biex jiġbru qoton, dan kol ħażin u hemm reġjuni fid-dinja illi aħna naftejn magħhom li ma jilħqux il-livell minimu ta' drittijiet. 215 miljun tifel tifla madwar id-dinja bħalissa qegħdin jiġu imħadma u din hija ċifra tas-sew xukkanti. Aħna rridu nużaw is-setta kummerċjali tagħna sabiex neradikaw daw l-abbużu nuru pajjiżi oħra li l-edukazzjoni ta' tfal tagħhom u minflok ma jħadmuhom feta daqshekk żgħira hija il-mod kif jistgħu jaslu għal tkabbir u ekonomija intelligenti fil-futur. Grazzi ħafna ngħaddi issa Sinjur Angelilli. Grazzi President. Ħafna drabi ninjaraw il-mod kif ċertu prodotti li nużaw kuljum jiġu prodotti u ma nkunux nafu li fċertu każijiet dawn il-prodotti eh, jaslu għanna bis-saħħa tal-ħidma ta' iktar minn 200 biljun tifel u tifla illi għandhom inqas minn 15-il sena u jkunu għadin jagħmlu xogħol ta' super kollu sfruttament din is-sistema ta' sfruttament. Hemm ukoll l-industrija tal-kawkaw. -kaw Li wieħed jelimina tħaddim ta' tfal huwa doveru responsabilità tal-pajjiżi kollha interessati u tal-kumpaniji kbar kollha involuti li ħafna drabi ma jagħmlux dħul finanzjarju tagħhom pubbliku. Il-konvenzjoni tal-ILO kif ukoll il- dritti, il-konvenzjoni dwar drittijiet tat tfal jgħidu illi għandhom Għanna ninvestu kontra l-abbus u l-sfruttament ta' zzar ta' tfal u jrid ikun hemm sistema ta' traċċabilità tal-prodotti tal-kawkaw. Onorevole Angelilli, la parola l Grazzi ħafna, issa nadil kelma l-Onorevoli Repo. Sur President, jiena appoġġjajt dan ir-rapport minħabba eh, ċikolata li aħna l-konsumaturi Ewropej li nikun smaw illi ħafna drabi tiġi prodotta mitfall fil-Ghana u fil-Kosta tal-Avorju u l-Unjoni Ewropea u l-azzjoni esterna għandha taqgħod attenta l iżvilupp ta' dawn il-pajjiżi u tagħmel ċerti l-Unjoni Ewropea ma, ma jkollix ehm, forum ta' kummerċ mal pajjiżi li jużaw it-tfal u jħadmu t-tfal. Dan huwa sinjal importanti ta' sfidi soċjoekonomiċi u politiċi miex biss kwistjoni ta' responsabilità soċjali tal-kumpaniji Ewropej iżda anka tal-fatt li aħna komunità ta' valuri bbażati fuq id-drittijiet umani u għalhekk ma nistawx nittolleraw eh, l-użu ta' tfal fil-kultivazzjoni u l-ħsat tal-kawkaw. Grazzi ħafna sana l-kelma l-Onorevoli Dodds. Grazzi ħafna sur President. Nistaw nismaw, nismaw li madwar 350.000 tifel u ħafna drabi kontra rida tagħhom jaħdmu fil-Ital Kawka u fl-Afrika tal-Punent. Eh, saru x'inizjattivi biex niġillu kontra dan it-tip ta' abbuż, però baqa' ħafna xogħol xisir fil-Kosta tal-Lavorju hemm l-importazzjoni ta' kważi nofs il-kawkaw tad-dinja. Dan huwa pajjiż li kien imkisser minn gwerra ċivili u li bħala riżultat kien hemm faqar kbir għalhekk dawn l-liq tal-kawkaw jinħadmu fost il-familji u inklużi tfal ta' dawn l-istess familji. L-għalek l-uniku mod kif nistaw nkisru ċiklu ta' tħaddim ta' tfal huwa illi niġġieldu kontra il-faqar dan huwa l-uniku mod kif il-Kosta la Foresta timxu l-qoddim billi tibni skejjel, sptarijiet u toroq biex tagħti l tfal u anka l-ġenituri tagħhom ċans għal futura aħjar. Grazzi ħafna. Nadil kelma l-Onorevoli Bazescu. Grazzi ħafna, Signor President, jina votajt favur din risoluzzjoni dwar l-isfruttament ta' tfal fl-agrikoltura tal-Afrika tal ponente li ġdinija kwistjoni taħra u il-fenomenu huwa kbir ħafna u diffiċli wieħed isarfu f'ċifri il-konflitti, il-faqar li ikun hemm bħala konsekwenza il- Sena li għaddiet il konflitti li kien hemm fil-kosta tal-Avorju waqfu l-esportazzjoni u waslu għal żieda ta' 9% fil-prezz tal-esportazzjoni tal-kawkaw. tal esportazzjoni tal kawkaw ħafna mill-kawkaw jiġi propju mill-kosta tal-Avorju u l U aħna ma rridux illi ma jkunx hemm kooperazzjoni f'dan il-qasam u irrid naraw speċjalment f'dak li għandu ma' traffikar ta' tfal. il kunċett ta' kummerċ ġust għandu jagħti garanzija lil daw tfal li kollhom edukazzjoni tajba. Grazzi ħafna onorevoli Bazes, kull kellimni miswa l-onorevoli Kaminski. President, kollegi, jena appoġġaj dan il-dokument għaliex naħseb li dan huwa moment importanti ħafna fl-istorja tal-Parlament tagħna u fil-ħidma tagħna hawnhekk fejn aħna rridu nimxu li lin mill-differenzi politiċi tagħna eh, fisem il-valuri li ġibuna hawnhekk flimkien u għalhekk rridu naħdmu flimkien eh, biex insolvu problema illi hija verament problematika, situazzjoni fejn eluf miljoni ta' tfal huma użati u sfurzati jaħdmu fejn ma jibqawx tfal, ma jkollhomx futur dawn qudiemhom u din ma nistgħux nittolerawha. Huwa tajjeb li l-Parlament Ewropew qed jiffaċċja din il-kwistjoni u naħseb li huwa importanti ħafna li naslu għal qalba tal-kwistjoni għaliex irridu nużaw il-metodi kollha u naraw kif dawn il-prodotti jidħlu fis-suq Ewropew. Aħna fl-Unjoni Ewropea uħet mill-ikbar konsumaturi tal-kawkaw u rridu naraw u nsibu eh, fejn ġew prodotti dawn il-prodotti u naraw jekk sarux b'mod irregolari kontra li. Grazzi ħafna. Naddu issa għall ftajim internazzjonali dwar il-kakaw u naddu għall-onorevoli Swinburne l-ewwel. President, nappoġġa dan id-dokument fuq il-ftajim internazzjonali tal-Kawkaw li għandu xaqsam mal kustjoni illi għadna kemm tkallimna dwar uh, għanna unek ftajim ġdid uh, uh, u biex fi direzzjoni it-tajba qed jappella għat trasparenza fir rigward tal-produzzjoni tal-Kawkaw minħabba li hemm il-problema kbira ta' tħaddim ta' tfal illegali hawnhekk qed nitkellmu wkoll dwar it tneħija tal-ostakoli għal kummerċ u aċċess aħjar għal mm, dan il-prodott fis-swieq tal-Ewropa u uh, dan huwa prodott uh, importanti ħafna għal pajjiżi foqra jekk ma jużawx uh, it-tħaddim ta' tfal għandna nappoġġaw sitwazzjoni fejn eh, l-Europa li hija sinjura tixtri dan il-prodott minant il-pajjiżi foqra. Mela, għanna l-Sinjura Swinburne u tkellem l-Onorevoli Kavinski. L-Onorevoli Swinburne titkellem wara l-Onorevoli Takkola, l-ewwel Takkola u mbagħad Swinburne. President, jina tlabt biex nitkellem fuq il-punt ta' qabel. Imma suġġett l-istess wieħed fil-fatt. Mela, naħseb li din kustjoni importanti, aħna għandna nżommu il-valuri tagħna u fost dawn għanna id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet ta' tfal ukoll u għalhekk irridu nqogħdu attenti ħafna biex uh, aħna ma nesponux l tfal b'dan il-mod anzi nasikuraw illi l-iżvilupp tagħhom jista' iseħ u li aħna nqisu um, l-iżvilupp uh, komplet ta' tfal. Għanna għalhekk rridu ngħidu le għal tadim ta' tfal meta nitkellmu dwar dawn it-tip ta' ftejimiet uh, u rridu nassikuraw illi l-imsieħba tagħna ma jisfruttawx l-tfal b'dan il-mod u dan biex jiġu ifrankati il-flus. It-tfal għandhom dritt għat-tfulija tagħhom. Naddi issa għall-onorevoli Swinburne u mux l-onorevoli eh, Kaminski. Mela, it-neħija tal-ostakoli l-involviment tal-produtturi u l-pajjiżi huwa il-mod ta' kif għandhom jaħdmu is-swieq u għandna naħdmu biex niffaċilitaw din f'kull settur. Wieħed mill-aspett importanti ta' dan ir-rapport huwa il-rekwiżit ta' evalwazzjoni tal-impatt u statistika u illi tiġi evalwata x'inhuma l-ostakoli biex bekk il-kolpijiet ikunu jistgħu jirregolaw is-swieq b'mod aktar effiċjenti. Rridu nħarsu lejn il-klassijiet kollha biex ikollna mekkaniżmu biex il-komoditi tagħna u d-derivattivi Eh, ma jostakolawx l produtturi u il pajiz u l-kummerċ li jeżisti bejn eh, dawn il-żewġ aspetti. Grazzi Naddi, issa dwar riżoluzzjoni ta' diabete għal darba ħra Naddi għas-Sinjura Swinben. Grazzi President, għall-wassa Naħsbu li madwar 10% tal-popolazzjoni Ewropea jaffettwata b'xi mod mid-diabete, meta naraw di l obezita u l popolazzjoni hemm tixxieħ dan iċ-ċifra ħatola fis-snin li ġejjin. Id-diabete type 1 u type 2 ma hemm trattamenti għalihom, ma type 2 hija marbuta ma l-istil tal-ħajja u għalhekk jekk ikun hemm strateġiji ta' prevenzjoni bħal pereżempju eżerċizzji u bidla fid-dieta jistgħu jirregolawha. Hemm bżonn li jkun hemm approċċ konġunt però bejn l-Istati membri, jkun hemm skambju tal-aqwa prassi, speċjalment fir-riċerka u eh, il-promozzjoni ta' għodda biex jkun hemm dijanjosi bikrija ta' diabete. Ħaġa sajba li l-istati membri jaqsmu l-arfin tagħhom fuq kif jistgħu jikkontrollaw din il-marda sabiex bekk nistgħu nadottaw l-aqwa reġimi Jiena kuntenta b'dir rizoluzzjoni li tindirizza l-epidemija tad diabeta fl-Unjoni Ewropea naħseb li hija importanti din l-istrateġija, speċjalment meta tqis li pereżempju l-budget tal-kura tas-saħħa ta' Wales kemm huwa affettwat minn din il-marda. Grazzi ħafna ngħaddi issa għas-Sinjura Jana Kudakis. Fir-Renju Unit għandna madwar 3 miljun ruħ li huma għandhom id-diabete L-obezità qiegħda izdiet u l-popolazzjoni qiegħda tixxieħ u l-ispejjeż tal-diabete fuq il-kura tas-saħħa t-izdiet madwar għal madwar 10% tal-budget annwali tal-saħħa u dina mhix ħaġa bista Unit madwar wieħed minn kull 10 persuni fl-Unjoni Ewropea huma affettwati. Il-kura tas saħħa hija kompetenza tal-Istati membri veru, però aħna nemmnu jew jiena nemmen l-iskambju tal-aqwa pjassi tkun ta' benefiċċju kbir. Il-kunċett ta' strateġija Ewropea li tejjeb il-kooperazzjoni naqsmu riċerka tagħna u jkun hemm skambju tal-aqwa prezzi jagħtina l-opportunità li nużaw l-arfin u r-riżorsi tal-Unjoni Ewropea. Din hija epidemija li nistgħu nikkontrollawha jekk naħdmu flimkien u għalhekk jiena nappoġġa dan ir-rapport. Grazzi naddu issa Signor Angelilli. Grazzi President. Il-data li għanna fuq id-diabete hija inkwetanti din hija epidemija illi twassal għal iktar minn 300.000 persuna fatwata kull sena. U l spiza jata bejn 10-20% fuq il-budget ta' kwa tas-saħħa għadna ma' nixkura din il-marda għavolja fortunatament Eh, din hija majda li ma tittieħedx imma xortaħħa tinfirex minħabba l-popolazzjoni dejjem tixjieħu minħabba stili ta' ħajja ħżiena. L-Unjoni Ewropea trid tkompli tiffinalizza l-azzjoni tagħha sabiex ikun hemm prevenzjoni tad-diabete u tal-obeżità u danna flimkien ma' strateġiji dwar eh, promozzjoni ta' stil ta' ħajja tajba jkun hemm ukoll prevenzjoni eh, bikrija bżon ta' strateġija fokata u innovattiva biex bekk tiggarantixxi li jkun hemm ukoll appoġġ finanzjarju kontinwa proġetti ta' riċerka. Grazzi. Grazzi lis sinjura Angelilli, sanadja sinjura Repo. Is-Sur Repo, grazzi President, jina votajt favur dan ir-rapport għaliex id-diabete apparti mill-ġib sofferenzi Eh, twassal ukoll hija ta' nefqa soċjetà. Il-latta ta' persuni bid-diabete fl-Ewropa għadha tiżdied mod allarmanti u diabete ta' tip ta' type 2 hija marbuta mal-istil ta' ħajja għalhekk jridu noffru informazzjoni dwar fuq l-ikel ju għata japal saħħitna tikket jar fuq l-ikel m'għandhomx iqarqu il-konsumaturi kunu jistaw jamlu lażliet huma u dejjem isu il-konsekwenzi fuq is-saħħa tagħhom. Id-diabete nista' tiġi evitata bis-saħħa ta' dita tajba u eżerċizzju, dina ta' fetwa l-ħajja kollha ta' bniedem, għalhekk importanti li nappoġġaw il-programmi ta' prevenzjoni ta' diabete bil-mezzu kollha possibbli. Nappoġġa dan ir-rapport, grazzi ħafna is-Sinjura Dozzi Kjoġbok. Grazie. Għafna sur President, ċifri reċenti juru li 2.9 miljon persuna fir-Renju Unit ġiet ġew diagnostikati bid-diabete. Dawn jinkludu eh, nies fil-kostituenza tiegħi tal-Irlanda ta' fuq madwar 73 elf illi jgħixu b'din il-kondizjoni. Hemm eluf oħra li huma stmati li għandhom il-kondizjoni iżda ma jafux. Eh, diabete qed tiżdied fl-Irlanda fuq u kif ukoll madwar l-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar snin kien hemm numru kbir ta' żieda fil-finis li ġew diagnostikati b'din il-marda. Infatti 41% is-Servizz Nazzjonali tas Saħħa għamel stima ta' 3.5 biljun eh, dan huwa aktar ġifiri minn 3.5 miljun kuljum biex nagħmlu trattament ta' din il kondizjoni Eh, ġifiri għalek l-spejjes għal-gvern għedin dejjem jizdiedu u dejjem għed bżon nżaw aktar rizorsi, hemm bżon inkunu aktar proattivi kontra din il-kondizjoni, b'edukazzjoni u aktar eh, nqajmu aktar kuxenza fost in-nies biex bekk ikun hemm aktar prevenzjoni u stil ta' jaħer ukoll. Grazzi ħafna. Isna dik l-Onorevoli Bazescu. Grazzi President, jina votajt favur din ir-riżoluzzjoni għaliex naħseb li l-ġida kontra diabete għanda għanna nsaħħuha bil-mezzi kollha possibbli u l għanna tam prevenzjoni. Min issa sal-2030 kważi 16% ta' ċittadini Ewropej ħajkunu effettwati mid-diabete, għala kem bżon edukaw l-popolazzjoni, diabete mandi xkura lija, pero hemm ħafna modi kif nistaw nevitawa u għalek l-Europa trid tinvesti ħafna iżjed sabiex nżidu l-sport u nipromuovu stil ta' ħajja li jkun tajja pas-saħħa. Hemm bżonn ukoll li jkun hemm dijanjosi bikrija kemm jista' jkun kemm ta' type 1 kemm ta' type 2 tad-diabete Irridu kun hemm imbagħad trattament illi japplika għal pazjenti sabiex innaqsu il-nefqa kemm jista' jkun. Sur Tanak. Sur President jiena futajt famur favur għaliex eh, loti ta' saħawa iva fil l-Istati Membri, però Eh, dan ir-rapport ħajkollu impatt pozittiv ħafna fil-qasam ta' riċerka fuq id-diabete. Din hija xi ħaġa marda li tefetwa 10% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll iktar minn 10% tan-nefqa fuq is-saħħa. Popolazzjoni li dejjem qiegħda tixjih qed nistennew dan iċ-ċifra jibqgħu jiżdiedu aħna nemmnu fuq strateġija tal-Unjoni Ewropea eh, li taħdem fl-imkien biex intejbu s-saħħa pubblika u kif ukoll ikun hemm mekkaniżmu biex naqsmu l-aħjar prassi medika bejn l-Istati membri u bekk nikkontrollaw l-ispejjeż fl-Unjoni Ewropea fil-prevenzjoni djanjużi u monitoraġġ ta' din il-kundizzjoni nappoġġja wkoll aktar fondi riċerka u kif ukoll il-programmi li qed iseħħu jiena qed nitkellem ukoll bħala eh, tabib u bniedem li forsi li kondizjoni li anka kienet fil-familja tiegħu sfortunatament qatlet il nannu tiegħi. Issa l-Università kulla sur President jiena votajt favur din ir-riżoluzzjoni għaliex huwa importanti ħafna li fuq livell tal-Unjoni Ewropea naġixxu bl-aqwa mod sabiex nġibu prevenzjoni eh, fiż-żieda ta' diabete. Kif diġa edna din hija iva tip ta' epidemija f'dawn iż-żminijiet għaliex qiegħda dejjem tiżdied u aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar ehm, id-diabete type 2 illi tiġi minħabba l-istili ta' ħajja, ir l-istili ta' ħajja tan-nies u pa' riżultat ta' dieta u l-eżerċizzju li tagħmel persuna. Għalhekk anki jekk ehm, il kustjoni ta' saħħa jaqgħu fih dan l-Istati membri, xorta wahda naħseb irridu niftakru li fuq livell tal-Unjoni Ewropea aħna irridu nkunu konxi tal-kustjonijiet u riski nazzjonali u għanna ninkoraġixxu l-Istati membri li jaġixxu eh, bċertu mod illi saħan sitra sa mill-iskola. Eh, l-istudenti jint l-effetti jkunu jafu bl-effetti ehm, fuq ħajjithom ta' dita tajba irridu naħdmu għalek biex ma jkunx hemm aktar żieda wkoll ta' diabete ta' tieni tip. Grazzi ħafna issa ngħidu l-kelma l-Onorevoli Kaminski. Sur President, 10% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea edha ehm, dbati mill-kondizzjoni tad diabete Dan minħabba eh, differenzi, it-tibdiliet fil-stil eh, ta' ħajja tagħna u kif ukoll il-popolazzjoni tagħna dejjem tixjih il-problema ta' diabete għalek dejjem ħatkun qed tolqot aktar u aktar miċ-ċittadini tagħna. Għalek jiena appoġġaj dan id-dokument fil-votazzjoni tagħna tal-lum jiena nemmen il problema tad-diabete hija serja ħafna fl-Ewropa illum u nemmen l-istituzzjonijiet kollha kemm il-gvernijiet nazzjonali u kif ukoll l-istituzzjonijiet tal livell Ewropew għandhom jiffaċċjaw din il-problema kemm billi jippromuovu stil ta' ħajja tajjeb u kif ukoll dieta aħjar. Irridu nżidu il-fondi għal kontrolli mediċi u analizi u kol marbuta ma' din il-kondizjoni. Jena li kont soddisfatti li kellna tant maġoranza kbira. Grazzi ħafna Onorevoli Kamins kien għadik kelma l-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna, Sur President. Jamel sens li nitkellmu dwar dan il-punt importanti ħafna illum. Irridu nsibu mezzi aħjar kif niġildu kontra din il-kondizjoni kif ukoll niprevjena din il-kondizjoni Fi statistika mill-Health Forum fi Brussel qalet illi 97% ħassew illi eh, l-ispess tal Ewropea edha tiġi investita biex eh, nġildu kontra eh, marta twali, pero 3% biss kontra dak biex nsibu kura għalieħ. Għalek nemmen illi fir-riċerka tagħna irdu niffukaw fuq il-prevenzjoni, qegħdin niffukaw ħafna fuq il-kura imma ftit wisq fuq il-prevenzjoni. Eh, għalhekk iċ-ċittadini irdu jibdlu l-istil ta' ħajja tagħhom, però forsi jisibu problema kif jagħmluh għalhekk irdu niffukaw aktar fuq dan il-punt. Semmina wkoll l-importanza li nata appoġġ mod speċjali fil-MFF li ġdid jina appoġġi dan ehm, u l-budget għandu jifoka fuq dawn it-tip ta' ħidmiet ukoll, grazzi ħafna. Grazie l-Onorevoli Kelly, nandu issa għal-rapport li jmiss li uh, huwa dwar il-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja. L-Onorevoli Swinburne l-ewwel. Grazie President. Jiena nilqa l-isqarijiet pozittivi uh, li hemm dwar uh, it-kabbir U inħoss illi pajjiżi oħra tal-adeżjoni bħal Serbja li ġiet aċċettata l ġimgħa l-oħra mill-Kunsill Ewropew bħala status ta' kandidat jistgħu ħarsu lejn l-eżempju tal-kooperazzjoni li kien hemm bejn il-fajrom u l-Unjoni Ewropea. Eh, dawn għandhom eh, dawn il-pajjiżi għandhom problemi, problemi eh, interni u mal-ġirien u għalhekk għandhom jitalmu minn dak li qed seħ il-mod punt eh, sensibli li l-Jugoslavia tal-Maċedonja edha eh, titratta din il-kwestjoni huma eh, tajbin bħala eżempju anka għas serbja biex dawn jaddottaw l-istess tip ta' approċ. l onorevol Antonio Azzi issa. Grazzi, President. Jiena mort il-Macedonia meta kien hemm l-elezzjonijiet kont eh, mibut eh, mibawt hemmhekk mill-IPP biex nappoġġa eh, l-azzjoni tal- Prim Ministru kienet il-tqajt ma' ħafna nies, mhux bis istituzzjonijiet imma ċittadini. Dawn kollha jixtiequ illi jisihbu fl-Unjoni Ewropea u għalhekk naħseb illi Għed, ma jistax jqot jibqa lura u ma jmexiex il negozjati li ġew sospiżi eh, u eh, issa għandna eh, nerġgħu niftħuhom Il-rapport dwar il-progress tal-2011 prezentat mill-Kummissjoni juri kemm li għattilet sena din l-eksa Repubblika tal-Jugoslavja imxiet il-qoddim b'mod pożittiv u f'linji mal-Unjoni Ewropea fil-rigward tal-iżvilupp tas-suq u politiki oħra. Għalhekk għandna nelbu l-ostakoli li qegħdin jeżistu parissa u inkomplu bin-negozjati li jiena nappoġġa bisħieħ. Grazzi ħafna għaddu għall-onorevoli re posta. President, id-dispjaċini illi għatem il-problema minħabba l-isem tal-Macedonia u għet in eh, zommu dan il-progress fit tkabbir l-Unjoni Ewropea e, wedet eh, il-tkabbir għal pajizi tal-Balkani u l-Macedonia kienet waħda mill-ewwel pajizi li kella dan l-status. Barra minnek dawn iċ-ċittadini palissa veru jixtiequ jissibħu u il-Komissjoni ila dawn l-aħħar tliet snin din tgħid li għandna nibdew in-negozjati huwa il-Kunsill li ma kienx kapaċi jaqbel dwar dan. Il-Kummissjoni wkoll għamlet ċensura lingwistika flok qed tuża it-terminu Maċedonja jew Maċedonji e, e, mhux qed tuża mentri Nazzjonijiet Uniti din jagħmluha jużaw dan l-isem. Aħna Hawnhekk għedin nitkellmu dwar il kredibilta ta' l-Ewropa u l-proċess Ewropew innifsu. Il-proċess, il-progress tal-Maċedonja jiddependi fuq il-Maċedonja innifisa ma m'għandix nalqu il-bib minħabba kustjoni tal-isem ta' dan il-post. Naddu għall-Onorveri Perillo, grazie President il-progress li sar minn l-ex Repubblika tal-Jugoslavia tal-Macedonia juru il-volontà ta' dan il-pajjiż biex jidħol eh, fis bija mal-Unjoni Ewropea huwa pajjiż strateġiku fir-reġjun tal-Balkani li huwa impenjat f'ħafna inizjattivi Ewropej u qed jikkopera ħafna. Riforma eh, fil-liġijiet u fil-amministrazzjoni eh, jippermettu dan il ftuħa u e, tal-negozjan u hemm tama għal ġejjini, pero hemm ħassib dwar id-drittijiet e, umani, nuqqas tal-pluralizmu fil-medja u kwistjonijiet oħra. Baqa ħafna xi jsir u fi żmien, fi snin li eh, ġejjin iridu jsiru riformi neċessari b'mod veloċi biex ikun hemm id-demokrazija sieħa f'dan il-pajjiż. Jiena eh, nemmen f'Ewropa b'saħħitha u votajt favur dan ir-rapport. L-Onorevoli Stojavu issa. Grazzi, President. Għal-ewwel darba minn mindu uh, uh, wasalt uh, mindu sirt parti minn dal-parlament jena votajt kontra rapport eh, mal-bot ma l-ex Repubblika tal-Gazzafa tal-Macedonia qabel kont nivvota favur sibt illi ħajsiru l reformi fil-Macedonia jekk namelek imma fil-ħames snin illi għaddew Dan huwa nofs il-perjodu li pajjiż normali jieħu biex jasal l adeżjoni ma' Unjoni Ewropea. Imma persekuzzjoni kontra persuni li huma mill-Bulgarija eh, għad baqa ħafna mibeda mniżla anka fil-kodba u anka fil-persekuzzjoni tal-medja. Jiena ma nistax nappoġġa pajjiż li mhux qed jilħaq il-kriterji politiċi u li jaġixxi b'dan il-mod mal-ġirien tiegħu u anka maċ-ċittadini tiegħu u l-libertà tal-kelma. Grazie ħafna. Signora Bazescu, grazie President, jina vvatajt favur dan il-rapport għax l-istabilità fil-Balkani tal-Ponenti importanti ħafna. U sobija fl-Unjoni Ewropea tagħti garanzija ta' dan il-fajrom għamlu ħafna affarijiet u avvanzi iridu jkomplu jaħdmu żjed fil-qasam legali u l ġira kontra korruzzjoni tagħhom, però hemm bżonn insemmi wkoll l-importanza illi jkun hemm iktar trasparenza fin-nefqa pubblika u l-finanzjamenti għal partiti politiċi tagħhom. l awtoritajiet Maċedoni naħsbu li l-multi kulturalizmu għax ħaġa importanti ħafna fil pajjiż u għalhekk dal kuntest l-etnija rumena hija rikonoxxuta u jiġu trattati tajjeb. Imbagħad kemm ukoll avvenzi fil-interazzjoni tal-Rumeni fil qasam tal-edukazzjoni fis-settur pubbliku, però hemm bżonn ħafna iktar xisir sabiex nintegraw aħjar din is-soċjetà. Is-sur tagħna grazzi nafu tajt favur dan it-test li jitlob il kunsill konferma talba tal-Kummissjoni biex tingħata issa data għal meta jinbdew il-taħdidiet ta' negozjati, il-vito ilu għaddej wis u naħseb il-kwistjoni bilaterali m'għandix tkun ostaklu għall-integrazzjoni tal fajru il pajisi nata sejtu sta ta' kandidat fl-2005 issa fisem taħt il-Prim Ministru tagħhom il- fajra għamlu ħafna avvanzi fil-drittijiet tal-bniedem, amministrazzjoni pubblika, fil legali, eccetera. U il-tensjonijiet etniċi bejn l albanizi u l-Slavi fil-pajjiż huwa xida tal-progress li qed jagħmel il macedonja u nasab l-Unjoni Ewropea tittati widen eh, dak li qed isir fil-Maċedonja. Issa grazzi s sultana tagħna sanadi għal sur Bielan. Grazzi ħafna President it-kabbir għall-Stati Balkani huwa pass iktar il qudiem fil-integrazzjoni Ewropea. il fajro hija imsieħba importanti għalina u għalhekk l-indikazzjoni ta' meta ħanibdew in-negozjati ta' sħubija hija priorità fl-opinjoni tiegħi. Jiena nappoġġa din mozzjoni riżoluzzjoni u napprezza l-politika pro-Ewropea li hemm fil-Gvern fi Skopje. Huwa importanti illi Danna kollu jiġi riflessu ukoll fil-status ta' kandidat ta' NATO u li nata l maċedonja Jiġu naraw ukoll l-avanzi li saru skont il-bank dinji. Għalix il maċedonja ġiet it-tielet fil-riformi eh, li saru f'dawla l-aħħar snin. Il-Maċedonja issa għandha ħafna iktar trasparenza per eżempju wkoll f'dak li għandu x'jaqsam ma' miżuri kontra korruzzjoni. Naħseb li sħobija Ewropea tkun ta' vantaġġ għal dal pajjiż grazzi Sur Bilan sur Kaminski. Grazzi President, Sinjuri, il-Balkani għal ħafna snin kienu zona perikoluża anke fil l-istorja politika Ewropea. Allum il-ġota nilqaw il-fat li għanna pajjiż Balkan ieħor issa illi qed juri ambizzjonijiet Ewropej jixtieq jissieħab fil-komunità tagħna illi sam il-bidunet e, kienet żona ta' paċi u prosperità. Għalhekk Eh, naħsibx li ħaġa stramba li pajjiżi li kienu għaddew minn żmien ta' gwerra se jridu jingħaqdu f'dan il- f'dan il-klab ta' paċi. Nappoġġa l-ambizzjoni maċedona li tingħaqad magħna u jekk joġobkom il-kollegi Griegi jissemmux li sem naħseb li fl-Ewropa tal-lum il-ġurnata m'għandniex noqogħdu nidħlu f'daw l-irqaqat, nidħdu da' approċċ daqshekk limitat, ejja nimxu l-kolli tfit. Grazzi. U naddu issa għall-Izlanda sur Swinburne. Thank you, Mr. President. When discussing the enlargement... Grazie, President. Fuq il-sobja tal-Izlanda naħseb illi ma nistax naħdbu biss fuq il-kriterji ta' Copenhagen għax hija sitwazzjoni differenti mill-pajjiżi li kienu jnaqdu wara li waqa il-komunizmu ħajta Berlin fl-Ewropa jdu noqogħdu attenti kif nimxu fl-approċċ tagħna jdu nkunu ġusti u naċċertaw li l-Iżlanda tirrispetta kriterji Ewropej qabel ma tingħaqad jdu naċċertaw li s-sistema riformata bankarja tal-Iżlanda se tassew qed issegwi ir-regolamenti Ewropej neċessarji kollha f'dan il-qasam il-kwistjoni tal-Iżlanda ta' tħassib kbir fl-Unjoni, fil-Renju Unit, minħabba la jisej fil-ħafna nis fil-pajis tijaj tilfu għamont ikbar ta' flus. Naħseb illi aħna jdu naċċertaw li il-kwistjoni tal-Iżlanda tissolva mela kemm jista' jkun jittieħdu miżuri adattati sabiex navitaw is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna nadil kelma l-Onorevoli Helen. Grazzi, Sur President. Kinaw forsi xi spiritu negativ hawnhekk meta għaw il-banek fl-Iżlanda qed tara x'jiġri dan ħajġri meta tibqa' waħdek um, kontra Ewropa. Issa x'ġara l-Iżlanda li ġiet valutata minħabba kienx fl-Unjoni Ewropea tkabbret minħabba l-esportazzjoni tagħha u issa l-ekonomija aħjar mill-ekonomija tagħna. U issa għax ma militx eh, l-iżbal kbir li tieħu djun tal-istituzzjonijiet privati ehm, jider illi l-GDP tagħha huwa aħjar minn dak tal-Ewropa. 67% ta' nis fl-Iżlanda issa jinsabu konta kontra l-Unjoni Ewropea. Jax jafu xi tfisser naqslom id-demokrazija u l-eqdem parlament fid-dinja isir isir kamra tal-kamra lokali. L-Izlandiżi huma għarfi ehm, jafu sew u jafu sew x'għandhom jagħmlu huma stess. Grazzi ħafna dil-kelma l-Onorevoli Janna Kodakis. Jiena votajt kontra din ir-riżoluzzjoni mhux għax ma nemminx li l-Iżlanda għandha ssir membru tal-Unjoni Ewropea imma għax ir-riżoluzzjoni tgħid li flus li huwa eh, fidejn il-Bank tal-Iżlanda m'għandux ikun taxkil għal dħul taħ fl-Unjoni Ewropea bħala membru tal-Parlament Ewropew konservativ għal Londra jina ċertament ma nistax naqbel ma dawn il-kondizjonijiet l-autoritajiet tagħna f'Londra qegħdin isofru minn tnaqqis wara snin twal ta' gvern laburista li ħela ħafna risorsi. Kellna total ta' 120 miljon investiv dan il-bank u l-trasport Londra ġi kien hemm investiment 40 miljun oħra u l-Pulizija ta' Londra kellha 30 miljun oħra dawn l-organizzazzjonijiet ma x'ċentesmu ċenteżmu wieħed mill-flus tagħhom minn mindu sa' dan il-bank f'Ottubru 2008 il-Gvern tal-Iżlanda qiegħed jaħrab għalhekk mill-obbligi legali tiegħu li ħallas kompens minimu Margaret Thatcher darba qalet illi aħna sempliciment qegħdin nitolbu li l lura dak li jutana, tagħna, dak li nitolbu aħna mill-Iżlanda. Sakemm huma ma jħallsux jiena ma nistax nappoġġja s-ħubija tagħhom, grazzi. Grazzi ħafna. Nadil kelma lill-Onorevoli Repo. Grazzi ħafna sur President f'din is-sitwazzjoni ta' kriżi anki aħna il-politiċi wis ninsew il-prosperità u l-istabilità li ġabit ilna l-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi tagħna. Is-settur ekonomiku u finanzjarju tal-Iżlanda qegħdin jirkupraw u l-Iżlanda tkun stat membru bit-tradizzjoni demokratika twila illi għanda soċjetà ċivili attiva ħafna l izlanda ħat tkun ukoll ikun pajjiż importanti fir-reġjun tal-Artiku għaliex għandha ħafna informazzjoni fuq l-enerġija rinnovabbli. l izlanda diġà tisodisfa l-kriterji ta' Copenhagen għalissa u diġa' hija eliġibbli għas-sħubija, però l-sħubija tagħha m'għadix tkun eh, malu hawnhekk li għalhekk nispiċċa li jkun hemm twaqif tal-kaċċar tal-baleni hija kwestjoni oħra aħna urejna li l-Unjoni Ewropea għada eh, mhux dan. Grazzi ħafna dil-kelma lill-Onorevoli Campbell. Sur President jiena votajt kontra l-fatt li l-Iżlanda tidħol fl-Unjoni Ewropea għaliex kif ħasbu żewġ terzi mill-ċittadini Iżlandiżi din tkun ġennata għaliex tkisser l-industrija u l-enija tagħhom. Is-sajd minħabba l-politika komuni tas-sajd li kif diġà kisret eh, mijiet ta' luf ta' xogħlijiet fir-Renju Unit eh, f'dak l xaqsam mas-sajd. Eh, u hekk kif ġara fil-kostituenza tiegħi wkoll fil-vant tal-Ewropa li ikollhom jabbandunaw il-krona tagħhom li ġabet ukoll tkabbir fl-esporti, fl-esportazzjonijiet hija ekonomija illi ħat ixxekkel minħabba l-burokrazija żejda. E, tkabbir e, il-dbastir ta' tkabbir ta' zero għal din is-sena, għalhekk fejn għalfejn għandet ir-riskja l-Iżlanda. Hemm istituzzjonijiet barra mill-Unjoni Ewropea bħal qorti tal-efta li diġà qalet irridu ħalsu għalhekk irridu ninifqu nilludu ruħna. L-Iżlanda għandha għażla waħda bħal dik tar-Renju Unit ukoll li tibqa' gburija u indipendenti. Grazzi ħafna, Sinjura Dodds. Grazzi ħafna, Sur President, hemm kostituenti fl-Renju Unit illi eh, l-Iżlanda kiku jgħidu la talem l-izbali tagħna u jibqgħu barra mill-Unjoni Ewropea. Opinjoni oħra li l-Parlament tagħna jrid japplika illi jekk inti tidħol għal sħubija fċertu klab inti tritturi il-kriterji tal-eġibilta tijak għasħubija billi tkun konformi ma' regoli eżistenti ta' dan il-klab. F'dak l-għandu xieqsam ma' ġestjoni tal- tas-sajd l-Iżlanda injora dan it-tip ta' impenji jekk dan il-parlament għandu xi prinċipju għalhekk huwa dak li nibatu messaġġ l-Iżlanda. Mekril. Kavalli. Eh, rridu naraw is-sajt tal-kavalli fl-Islanda u kif ukoll noqogħdu attenti li inħarsu regolamenti differenti. Grazzi ħafna Onorevoli Dodds, Onorevoli Bazescu. Grazzi President, jina votajt favur ir-rapport tas-sur. Ehm, Redax huwa jitkellem favur iskabbira l-Iżlanda u da jitkellem dwar Il-suċċess ta' skabbir li wassal għal konsolidazzjoni tal-politika esterna tal-Unjoni Ewropea u jinkludi dak li hemm ukoll fir-relazzjoni transatlantiċi. Naseb li kontribwixxi għall iżvilupp ta' dimensjoni artika u l-aspett reġjonali. Xorta waħda però hemm aspetti pożittivi sabiex iħeġġeġ il-pajjiżi oħra biex jingħaqdu naħseb illi rridu noqogħdu attenti wkoll kolla kwistjoni ta' komunikazzjoni pubblika għandu konsiderazzjoni il-opera differenti li għanna fl-Iżlanda dwar is subija fl-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar jena. jiena naqbel ma l izlanda li jinaħu il-limiti għal ċittadini rumeni suq tax-xogħol. Grazie ħafna, President. Jiena eh, votajt favur dan ir-rapport ta' xinħoss illi l-Unjoni Ewropea għandha titkabbar. Għanda titkabbar u tinkludi l-istati kollha li huma demokratiċi u li jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u l kondizjonijiet ta' ekonomija ħilsa. U dan huwa l-każ fir-rigward ta' l-Iżlanda fl-opinjoni tagħna fl-Unjoni fl-Unjoni Ewropea għandna nitalmu minn dak li seħ f'dawn l-aħħar snin fl-Iżlanda kien hemm kriżi li qatt ma kien hemm waħda bħala kriżi finanzjarja u politika. U mbagħad il-metodi li użat l-Iżlanda biex jelbu il-kriżi u tkun idea tajba illi Eh, l-Unjoni Ewropea taċċetta lill iżlanda bħala stat eh, membru u dan jitlob ukoll imma rieda tajba miż-żewġ naħat u biex issir membru l-Iżlanda iċ-ċittadini iridu wkoll ikunu jixtiequ li jissieħbu. Għanna salek l-aħħar rapport il-tkabbira l-Bosnia Herzegovina. il onorevel Kukan l-ewwel. Grazzi, President. Jiena ifutajt favur ta' din ir-riżoluzzjoni u issa nispera illi nibatu messaġġi ċari għal riflessjoni fil-politikanti tal-pajis biex daw jamlu il-riformi li huma tant meħtieġa. Nixtieq nisħa wkoll f'dan ir-rigward illi u importanti immens illi il-politiċi f'dan il-pajis jisibu l-rida u l-kuraċ biex jaħdmu eh, biex ikun hemm dialogu kostruttiv għal progress ta' dan il-pajjiż, kustjonijiet pal riforma tal-kostituzjonali u ġudizzjarja u riformi oħra soċjali mhux se jkunu possibbli mingħajr sforz komuni u progress fil għal pajjiż għall-integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea huwa importanti minħabba l-istabilità fl-Ewropa huwa huwa fl-interess tal-ċittadini Ewropej kif ukoll ċittadini tal-Bosnia Herzegovina. Mela, naddu issa għall-Onorevoli Elena Basescu. Grazzi President. Jiena votajt favur dan ir-rapport għaliex Kien hemm ħafna affarijiet politiċi li affettwaw il-subija tal-Bosnia Herzegovina u nittama li issa inkunu nistgħu nibqgħu għaddej jistgħu jibqgħu għaddejjin bir li hemm bżonn fil-demokrazija, żvilupp ekonomiku u l-istat ta' dritta biex ikunu jistgħu jissieħbu. L-apporti si l-opportunità illi navvanzaw fir-relazzjonijiet tagħna b'dal pajjiż u nittama li dina l-opportunità naprofittaw minna l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti ħafna hawnhekk idu narraw x'inhu ma l-affarijiet pożittivi li saru ma jridu nevitaw li nidu pożizzjonijiet li jista' jipprovokaw tensjonijiet interni fil-pajjiż jiena nilqa' il progress li sar sabiex intajbu jitjibu s-sitwazzjoni tar rom fil-Bosnia Herzegovina u importanti wkoll li napplikaw din il- li proteġu l-ċittadini kollha. Grazzi ħafna signora Bazes kun għaddu issa surtana. Grazzi President jina eh, votajt favur eh, it-kabbir għal Bosnia Herzegovina hemm punt importanti eh, fir-rapport wa dan il-pajjiż maqsum il-ħtieġa pereżempju għal l-istituzzjonijiet f'Sarajevo li jiġu msaħħa u rispettati qabel ma jsir aktar progress u nappoġġaw il-proposta illi jkun hemm preżenza Ewropea fil-pajjiż għandu jkun hemm ukoll ġlieda kontra kontra il-korruzzjoni u rapport jitlob riforma fafna oqsma fosthom fi ġudizzjar u fis-sistema edukattiva u il-ħarsin tal-minoranzi illi huma eh, suġġetti kollha importanti. Il-gvern irid jindirizza wkoll eh, l-estremizmu li hemm fir-reġuni u anka il tedida għas-sikurezza u r rapporti semmi dan il-radikalizzazzjoni ta', ta parti mill-komunità kontra oħra ma jawgurax tajjeb għal paċi eh, f'dan il-pajjiż tal-Bosna Herzegovina. Naddu issa assur bilan. Grazzi, President il-Bosnia u l-Herzegovina. Hija pajis li l-iktar batiet minħabba l-gwerra Balkana illum għada għaddejja minn problemi interni. U hemm ħafna estremisti wkoll. Minħabba il-struttura komplessa tal-autoritajiet tagħhom jgħadu tajba lena gvern ġdid issa u rridu nħeġġuhom sabiex e, komplu jaħdmu f'dan fit-triq lejn nisħubija Anki għaliex rajna interess minn naħa ta' Brussell, speċjalment l fat li qalu li jridu jibatu e, envoj f'dan il-pajjiż biex ikomplu jħaffu e, triq sħubija. Hemm ukoll għaffajt eh, li jridu jiġu indirizzati bħatta di terroristiċi u kriminalità marbuta mal-gwerer. Naħseb illi rridu jissolvu anke problemi pendenti bħal kooperazzjoni fi qasam ta' sigurità. Grazzi. Kamiski. Naddi l-kelma s-sassur Kamiski. President, kollegi, Bosnia Herzegovina huwa post speċjali huwa peace fuq il kuxxenza tal-Ewropa. 20 sena ilu din ir-Repubblika tal-Jugoslavja kien hemm ħafna eh, reati ta' gwerra eh, fuq livell eh, li waħxek. Naħseb li jgħak kullħat jiddispieċiet li jgħak ma minna xej biex nejnu. U għadna jiddispieċina speċjali eh, dan ovvjament kien eh, soba kbira dawk li tilfu eh, membri tal-familja li nejnu il-Bosnia Herzegovina fit-triq tal-lejn l-Unjon Ewropea b'xibgħat ieħor waqt inħallsu tad-dejn li għandna magħhom huwa post speċjali u li ovvjament hemmhekk il-problemi u l-opportunitajiet isu huma ikbar nħabba li hemm bil koexistenza ta' gruppi Eh, reliġjużi, eh, gruppi etniċi eh, li jgħixu flimkien fuq l-istess territorju. Nispera li tħur ta' Bosnia Herzegovina jista eventualment jieħdu fil-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna sur Kaminski l-aħħar kellim fuq l-lista tiegħi huwa Sur Wall Stadler. Grazzi ħafna. Il-rapport ta' Signora Pax għandu għandu elementi dajbin ħafna għalla volja eh, votajna kontra eh, ħabba l-fundamentalizmu eh, islamiku jena votajt kontra nħos li l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-Bosnia l-Herzegovina hija diffiċli kien ma tistax kif qalu diversi kellima tobbliga stat li għamil xi ħaġa barra mill-Unjoni Ewropea ma tistax eh, toħloq tip ta' arranġament ta' stata, kalla jispeċa protettorat tal-Unjoni Ewropea u għad-direzzjoni qed nimxu lejha. Din il-pajjiż ma kienx eh, f'pożizzjoni li joħloq struttura ta' stat jew inkella li jkollhom budget għall-2012. Laqqas biss għandhom kapacità jinnominaw eh, kapijiet tal-autoritajiet lokali, naħseb għandhom diffikultajiet kbira u għalek eh, jinvotaj kontra. Grazie ħafna. Mela, s-seduta issa spiċċat sal-tlieta, daw f Grazzi. Grazie.